Mistoqsijiet jew osservazzjonijiet le mela nadattaw dan il-mandat. Il-Kumitat tal-Affarijiet Legali wkoll informani li huma irtiraw it-talba tagħhom għal revoka ta' sur vot. Għalhekk dan qed item il-proċedura ta' immunità. Issa minnaħħa tal-Soċjalisti Demokratiċi u l-PPE irċevejt tal-biet u nominazzjonijiet għal bidliet fil-delegazzjonijiet interparlamentari. Dawn in-nominazzjonijiet ser jiddaħlu fil-minuti ta' din is-sessjoni. Jekk ma jkunx ma jitresqux osservazzjonijiet